Mela skont ir-regola 14 paragrafu 2 tar-regoli tal-proċedura, il-President illi qed jalaqlu l-mandat issa mhux se jmexxi iktar eh, dibattiti li għandhom xjaqsmu mal-elezzjoni tal-President. Ġifieri l-messaġġ huwa li llum mhux se jkun hemm dibattiti li f'dawk illi għandhom xjaqsmu mal-proċedura elettorali. Nun steht heute Vormittag die Wahl des oder der Għanna l-elezzjoni tal-President tal-Parlament Ewropew fuq l-agenda għallum u dana se jisir skont ir-regoli tal-proċedura. Il-kandidati għal-kariga eh, ta' President ta' dan il-Parlament iridu